illi aħna impenjati biex eh, biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet privatament u pubblikament fl-Iran. u aħna nispettaw illi dawk illi huma responsabbli għal din il-vjolenza eh, jiġu e, kastigati. U li wieħed jipprova jrispondi il-kwistjonijiet speċifiċi li jintkom semmejtu il-lejla. il lejla u għaċar illi l-appoċ għal eh, għal tejm nukleari eh, kien diffiċli u ma stajniex ħlif nikkonċentraw fuq dawn il-problemi. Aħna għamilna kull ma stajna biex nużaw dawn il-miżuri aħna ma naħsmux illi se nkunu f'sitwazzjoni aħjar biex e, biex nisolvu dawn il-problemi minna RCPAO. Il-GCPOA, l-ewel net, hija eh, eh, eh, għabażi ta' rizoluzzjoni tal-ġnus maquda u miex invenzjoni tal-Istati Uniti. Kien il-Konsil ta' Sikkurta illi illi autorizza. U aħna nikkonsidrawa bħala bħala kwistjoni kruċali għas sikurta tal-reġun u tal-Europa. Ħadd ma jrid jara tellieqa nukleari u ma nistawx insibu motiħor paċifiku biex niżguraw l-Iran ma jiżviluppax eh, arma nukleari. Però aħna ħafna drabi minn ġunju tal-2019 esprimejna it-ħassib tagħna fuq it-naqis tal impenta l iran u se nkomplu niddefendu l-an tal-applikazzjoni sħiħa ta' dan il-ftehim. Aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex e, e, nirrispettaw il-GCPOA. Aw min jgħid li aħna dajfa wis fuq l-Iran. Jiena nitkellem ma'kom b'mod sinċir, ma nistawx najdu li kulħadd huwa kuntent. Aħna fil-fatt veru li aħna dajfa wis, jiena ma naħsibx. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna sanzjonijiet f'postom l-ewwel sanzjonijiet ta' proliferazzjoni nukleari skont il-GCPOA, it-tieni punt is-sanzjonijiet fuq id-drittijiet tal-bniedem attualment. Tlieta u 80 individwi u entitajiet hemm anki proibizzjoni ta' esportazzjoni fuq lejn l-Iran fuq tamir li jista' jiġi użat għal repressjoni interna u anki ta' monitoraġġ tal-komunikazzjoni. għax meta wieħed jiddisturba traffiku eh, fil-net fil dan isir b'istrumenti sofistikati ħafna u anki sanzjonijiet fuq il-Sirja u reġim terroristiku. Aħna maħniex fil-fat dajfa aħna namlu dak li għanna, dak li ridun dak li għanna namlu. U intkom tifmu li l-GCPOA u importanti għalina. Pero dana mux se jizomna mill-li nkunu rigorużi meta jisiru dal-affarijiet kif saru. <clears throat> Barra minnek attualment mem lebda proposta attuali eh, biex eh, l-Iran jiġi inkluż fil-lista ħamra il-revizjoni il eh, revizjoni tal reġim ta' dritti tal-bnidem għaddejja għanna sanzjonijiet attualment kif għattilkom 83 persuna u entità fl-Iran. Din hija kwistjoni diffiċli. Aħna s-nibqaw naħdmu fuqu u fl-istess ħin se nużaw l-kapacità diplomatika kollha tagħna għax hija importanti ħafna s-sikurtà tagħna. U bil-reġim ta' sanzjoni u pressjoni diplomatika aħna se ninsistu biex jiġu rispettati dritti tal-bnidem. Membri tal-Parlament, President, dina kienet sessjoni intensa, Kienet l-ewwel sessjoni tiegħi nixtieq nirringrazzjakom il tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u tal-appoġġ naf li mhux kulħadd għandu l-istess opinjoni bejn ixellu kull min. Hemm approċċi differenti, nis jifmuha differenti eh, l-affarijiet li jiġru fid-dinja li aħna rridu ngħixu fiha. Illum koprejna erba kwestjoni differenti, erba kwestjoni diffiċli u koll. Grazzi li l-kom il-koll għal-kontribuzzjonijiet taħħom u grazzi għal-appoċ taħkom. Grazzi. Nagyon kwestjonem. köszönöm. Tájékoztatom a parlament. Nishti nirringrazzjak u koll, tajt il-president, u nishtiq ninformak illi niformakom li sitt mozzjonijiet ġew prezentati u id-dibattitu jinala hawnhekk u aħna se nivutaw fuq din il-kwistjoni partikolari għada. Grazzi. Taj az Európai Parlament elnöki. Nixtieq nħabbar ukoll illi l-IPP tal-Parlament u il-President hemm bidliet fil-membri tal-kumitati u l-ismijiet. Dawn in-nomini se jkunu preżenti fil-minuti tal-seduta tal-lum u jihdu jitlu fis-seħ mid-data ta' din il- il-komunikazzjoni li qed kom Grazzi ħafna. Issa nistaw naddu għal punt li misfuq fuq l-agenda li huwa strateġija tal-Unjoni Ewropea biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha u għandna stqarrija mill-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Ejna nassojnak. Il il nisimaw l-ewwel minn Sinjura Tupurajnen fisem il-Kunsill. Grazzi. Signora President, onorevoli membri tal-Parlament, id-dritti tal-bnietu ta' tfajliet u l-igwaljanza tal-ġenere kienet l-ikbar priorità orizzontali tal-presidenza finlandiza. U segwejna approċ bazat fuq id-drittijiet fuq il-drittijiet sessuali u riproduttivi. Aħna noħdu bis-serjetà il- l-impenn tagħna skont il-MDGs biex naħdmu fl-imkien biex neliminaw kull forma ta' violenza u diskriminazzjoni bazata fuq sessu. U anki dawn inkludu anki il-prassi eh, eh, eh, ħżina negativi ta' negativi taħsara, specialment il-FGM. L-Istati membri u l-Unjoni Ewropea urew impenn biex n-implementaw id-dritt ta' tfal u tal tan nisa. L-spotlight tal-ġnus ma'uda biex neliminaw dan u appunt eccezjonali u rridu ninvestu fil-ugwaljanza u l-empowerment tan nisa bħala prekondizjoni u driver għal biex wieħed ikun jista' jintlaħ u jistgħu dawn il-MDGs. Fl-Afrika Din l-inizjattiva edha tindirizza il-violenza sessuali, il-żwieġ ta' tfal, il-FGM u anki il- il-konsegwenzi. Il-summit plus 25 illi kien f'Nairobi kien ta' suċċess kbir. Kienem komunikazzjonijiet importanti eh, minn eh, sorsi privati u pubbliċi. biex naslu għal 0 FGM sal-2030 skont l-agenda so, tal-izvilupp sostenibli. Il-kizbit il tagħna huma reali. U rridu nkomplu però nafsu sakemm nilħu il-qan ta' Eh, prassi eh, taħsara zero kontra n-nisa u tfal, tfajliet. Membri onorevoli, President, il-skont iġnus uda, il-jum ta' sitta ta' frar u l ġurnata tal-FGM. Aħna nħarsu il-qoddim għal dan il-rapport li sejt konna u anki b'interess għal proposta tal kummissjoni biex nġeddu l-impenn strateġiku tal-Unjoni Ewropea tal-ugwaljanza tal-ġeneru li, li se jiskadis eh, dan ix-xar. Dan jista' jgħin l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea biex intemmu l-FGM mad-dinja kollha darba l dejjem Qabel ma nala, nixtieq ngħid li sfortunatament hemm ħafna nisa' Eh, fl-Unjoni Ewropea jgħixu bil-konsekwenzi eh, negativi tal-FGM, jew għarriskju anki. Allura, aħna nifmu illi hemm bżonn namlu iktar fl-Europa fuq l-implementazzjoni tal-liġijiet nazjonali, servizzi ta' support jew nżidu anki l-azzjonijiet multidisciplinari mal-komunitajiet. Sinjura President, jiena konvinta illi billi nkomplu naħdmu fl-imkien aħna sejr jirnexxinna niksbu uh, eh, ulterjorment uh, eh, successi fl-Europa u barra. Dina diskussjoni importanti ħafna. Dini diskussjoni importanti ħafna. Issa nisimgħu minna tis-Sinjura Dalli. President, and I thank the European President, jien ringrazzja l-Parlament Ewropej ħalli poġġiet din suġġett ta' sekk importanti fuq l-aġenda tagħna llum. Ringrazzja wkoll il-Gvern ta' Finlandja għall impenn tagħhom dak li huwa l-egwaljanza tal ta' sessi. Dan huwa suġġett li verament qrib ta' qalbi jiena impenjata li nagħmel dak kollu li nista' biex neqret din is-saħta. Da' soffriment li miljuni ta' bniet u nisa jiġu soġġetti għaliha. Waqt li għadna qed nitkellmu issa stess. Huwa essenzjali li aħna nuru u niġildu kontra del-vjolazzjoni serja kontra d-dittijiet tal-minnem, d-dittijiet tan-nisa u tat-tfal l-Unjoni Ewropea u l-programm tal-ġnus maquda biex telimina kwalunkwe tip ta' violenza kontra nisa u bniet eh, mit miljun euro hija eh, li importanti li hemm. Imma f'dan il-proġett l-ebda mara u l-ebda tifla ma tibqa' fil-proġett eh, proġetti tal-Unjoni Ewropea f'diversi pajjiżi Afrikani u l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea lil programm UNICEF biex jiġi abbandonat l-FGM, il-Female Genital Mutilation, laħaq lil ħafna nisa. Dan il-programm wassal biex il-movimenti ċiviċi fuq minn 3000 komunità li jirrepreżentaw 8.5 miljun individwu li għamlu dikjarazzjoni li qatt jabbandunaw din il-prassi. Nafu li l-FGM teżisti wkoll fl-Unjoni Ewropea. Nafu li hemm nofs miljun eh, bniet u nisa li safrew eh, mill mutilazzjoni ġenitali jiexu fl-Europa u l institut għall-Egwaljanza tal-ġeneri huma għandu rwol importanti biex jiprovdi informazzjoni dwar dan fl-Unjoni Ewropea. Fl-Istati membri tagħna kollha l-FGM eh, il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija reat u l-sforzi biex jappoġġaw il-vittmi edin fil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea, il-Victims Rights Legislation. Dan huwa kopertu kol dak l-azil, il-Kommissjoni toffra toffri finanzjar għal proġetti tal-Unjoni Ewropea biex tiġġieled kontra tip ta' violenza bażata fuq il-gender inklużi l-FGM. Il-proposti jiftħu minn ġdid fil-bidu ta' 2020 uh, budget ta' 4 miljun euro. Sinjuri, onorevoli membri, aħna għanna bżon namlu iżjed li l-antipitazzjoni ta' 200 miljon vittmi tal-mutilazzjoni ġenitali femminili ma' mass, massirx il-prevenzjoni ta' tip ta' violenza bazata fuq il-ġender hija fil-qofol tal-politika għal dawl ħames snin li ġejjin. Jiena impenjata mal ġlieda kontra l-violenza bazata fuq il-ġender u naħseb li nista' not bla dubju eh, li nista' not fuq l-appoġġ tagħkom. L-istrateġija li adottaw fl-2020 ħaj indirizza l-vjolenza kontra n-nisa direttament diversi miżuri inklużi dawk li indirizzaw l-FGM. Huwa importanti li wieħed jaħdem fuq diversi aspetti fl-istess ħin u li wieħed ikun jista ħares lej l-kwistjoni minn diversi angoli u f'diversi aspetti. Naħseb li nkunu nistgħu naħdmu fuq il-ħames eh, aspetti prioritarji li ġew offruti fil- eh, eh, dak li offri l-Kommissjoni biex tittem dil-prassi. Ntejbu l-informazzjoni, nappoġġaw tibdil soċjali sostenibli, nħdum u dim l u nġildu kontra l-FGM fid-dinja kollha. Id-drittijiet tan-nisa hija fil-qofol Eh, fil-qalba tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea u dan inklużi l-FGM u dan għandna bżonn naħdmu mal-partners eh, tagħna fid-dinja biex tappoġġa eh, l-għanijiet tal-Millennium Goals. Għandha rwol importanti x'tilab bin-networks politiċi tagħha u eh, rridu nifmu li dan huwa punt pjuttost eh, komplikat eh, tħares lej aspetti drittijiet tal-bnidem ġenerali, dak li nixjaqsam il-ġisem tal-mara u dritt għas-saħħa Eh, għalhekk huwa importanti li wieħed jaħdem ma' dawk li għaddew mill-FGM eh, u komunitajiet u esperti li jifmu fuq da forma li ntum kapacità minar jkun hemm nuqqas teftehim m'għandniex nistigmatizzaw jew rassizmu xenofobja b'kull manera. Dak li dak li għandna nagħmlu huwa empowerment u kooperazzjoni u dialogu. Apparti minn finanzjar u leġizlazzjoni għandna ninkludu il-partit interessati kollha mid-dialogu politiċi mill-amministrazzjonijiet nazzjonali l-appoġġ tagħna għal dawk professjonisti fil-mediċina, eh, mexxejja reliġjużi ta' komunità u familja biex neqirdu l-FGM għal darba l dejjem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 huma tliet kelmiet fil genital mutilation hija ħaġa li li mhumiex proċedura medikali. Dak li tfisser huwa attakk u violenza kontra n-nisa. Violenza kontra n-nisa li twassal f'dannu permanenti u implika u kolla dak li jfisser li tkun mara l-istima ta' 200 miljon eh, mijiet ta' miljoni ta' nisa li għaddew minn dan minn dan tip ta' ta' operazzjoni. Meta wieħed jaħseb dwar FGM, jaħseb dwar l-Afrika fej 79% tan-nisa għaddew minna inklużi 45% ta' ċerta età Imma r-realtà huwa li daw isiru f'pajjiżi oħra wkoll, pereżempju l-Indonezja, Malazja u oħrajn. Jekk xiġri, jekk dit tkun eh, omna, oħtna jew l-kuġini tagħna, nkunu daqshekk eh, kalmi aħna għanna bżon nkunu l-vuċi għal dawk in-nisa li ma jistgħux jitkellmu għalihom nfushom għanna bżon nizguraw li l-Konvenzjoni tal-Istanbul tiġi implementata. L-FGM hija violenza kontra n-nisa u għanna bżon kull risors li għanna biex neqerduha. Kif namlu hekk għandu jkun billa tkun li ninganġaw li nanfusna f'forma serja għanna bżon mexxejja politika mill-dinja kollha nisa u rġil għanna bżon ninvolvu li nanfusna f'approċċ eh, tal-partijiet kollha differenti l-NGOs, eh, familji. L-UNICEF wasal konklużjoni li mill-studji li għamlu l-maġġoranza tal-bniet u misa eh, jħossu li għandhom temmu l-FGM. Għanna bżon kam eh, nisa li kienu verament ħadmu ma' gvernijiet u biex jġildu jgħerdu l-FGM Dan huwa reat u għanna bżonn nagħmlu kull ma nistgħu biex neqerduha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Naddu issa għal non-reversion Il-ġisem tal-mara jiġi trattat bħala kamp ta' battalja. Huwa dejjem il ġisem tal-mara li jiġi attakkat, kif ħanif muħda? Tajt l-Onorevoli Nigel. Ehm, fiċ-ċina, per eżempju, kienu jorbtulhom saqajom li jkun massa li kienu jkunu mankati. U dawk li li ġalwom jilbsuhom il-panċiri u kollu konsekwenza u koll U issa għandna l-FGM il-mutilazzjoni ġenitali femminili li qed tisraq s sesswalità tagħhom u twassal għal ħajja mimli soffriment. N-nis mhumiex mutilati din il-maniera, n-nisa biss. Għanna aspetti kulturali u koll eh, mara li tkun għada berġni eh, huwa ħaġa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 mhux huma biss jiġu konsekwenzi aħna rridu neħu din il-pjaga u nadottaw pjan komuni prammatiku. L-ewwel nett billi naraw illi jkun hemm il-ġabra u l-tifrix tad-dejta aħna għandna bżonn dejta preċiża wieħed jista' jqabbilha u li wieħed iresaq ċifri li wieħed ma jistax jinnegahom biex inti tara eżattament l-istent ta' sitwazzjoni fl-Ewropa. Aħna għandna bżonn naħdmu wkoll flimkien billi ndaħħlu miżuri ta' prevenzjoni li jinvolvu u jimmobilizzaw l-atturi kollha, inkluż il-komunità nkonċernata. Aħna wkoll għandna bżonn miżuri ta' appoġġ, ta' protezzjoni u ta' għajnuna legali għal konnessa kollha involuti aħna għandna l-odda kollha biex nirranġaw il problema Jiena nsellem hawnhekk l-involviment tal-kummissjoni illi fl-ewwel mitjum jagħmlu strateġija illi ddaħħal ugwaljanza u li tiġielet kontra l problema tal-fgm aħna għandna l-konvenzjoni ta' istanbul ukoll li tirreferi għal fgm u illi stessa ma ġietx ratifikata minn l-istati membri aħna Ewropej irridu nkunu l leħen ta' dawn in-nisa u tal-anċipazzjoni tagħhom aħna rridu illi dawn il- nafu li hemm ħafna nisa li ħajkunu esposti għal din l-FGM fis-snin ġejjin jekk aħna ma nagħmlu xejn. Aħna ma nistgħux noqogħdu dejna fuq żaqna. Aħna ma nistgħux nippermetti dan isir, aħna nistgħu ngħinuk. Grazzi. Következő hozzászóló a zöldek képviselő. Grazzi ħafna kellimni miss huwa l-onorevoli Hozbecker Fofana. FGM konsista li tbiddel il-ġenitali tal-mara għal raġunijiet non medikali u huma vjolazzjoni ta' drittijiet fundamentali tan-nisa u l-bniet. Din il-prattika tmur kontra dritt għas-saħħa sesswali u riproduttiva tagħhom kif ukoll l-integrità fiżika tagħhom. Il-mutilazzjoni hija problema universali li tolqot ukoll pajjiżi fl-Afrika, fil-Vant Nofsani, fl-Iraq, fl-Iran, fl-Indonezja u l-Ewropa fil-Ġermanja skont studju prevalenti kien hemm 20,000 e, mara li taħaq waqt għamlu l-FGM u ħafna bniet friskju. E, e, Dinna minħabba persuni ġej li kienu migranti. Il-FGM jisserraħ fuq bazi ta' normi regoli soċjali u konċetti zbaljati ta' kultura u ta' twemmin. U Eh, hemm 29 pajjiż fl-Afrika li għamlu għatem, però xi reżistenza li għall-parteċipazzjoni din tuża tal obedienza Iżlamika wassal għal eh, li għanna bżonn iktar trawmin ta' koxjenza biex n-waqfu dan it-traduzzjoni. Dawn huma tradizzjonijiet obsoleti li ma' iddaħlu f'mod fals mal-reliġjon Iżlamiku. La fil-Bibja, la fil tora la fil-Koran, ma għandek l-FGM. Għanna bżon iktar edukazzjoni li appoġġata mill-pratikanti tas saħħa u u ukoll li dawn il-Prince Charming tal-ġejjin ikunu jistgħu jagħmlu iktar innedukawhom u jedukaw. Aħna nistgħu nagħmlu iktar għal eh, biex għall-orjentament ta' dawn il-persuni li eh, id-diġadew minn taħt is-sekkina biex ukoll jinvolvu ruħhom fit-trim ta' koxjenza biex waqfu dawn eh, minn qed jipprattika l-motorizzazzjoni biex nippruvaw ninġeluhom jiqfu mingħajr ma nistigmatizzawhom. Aħna rridu nżommu integrità fiżika tan-nisa u l-bniet fir-rispett tal-kultura ta' kulħadd sabiex aħna naslu għal neħija kompleta tal-FGM. Aħna mhux qed niġiltu kontra tradizzjonijiet imma biex inwaqfu qatt ta' violenza li tolqod is-saħħa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 u smajna minn l għawaj Fitzgerald u Tollere u Fofana u koll li l-FGM hija xaħġa orribli dan il-prassi inumana għanda niġġieldu kontra taħħa, u għanna nkunu disposti niġġieldu kontra taħħa. Ija ipokresija. Naħseb li huwa ċar li għanna bżon ikonna emenda ċara li jkun hemm kundanna ta' dat tip ta' fenomenu hemm aspetti eh, reliġjużi u aspetti oħra u ħaġa ċar ċara li li l-reliġjon ta' daw ma tfisser xejn. 3300 ġew involuti dak l-emenda. U kienet emenda li kienet isservi biex wieħed ġielet kontra tip ta' prassi kontra l-FGM. Ma naħseb li hija ħaġa ċara li dak li sar li dal-prassi sar biss footnote għandkom verament tistħu ta' din l-epokrasija. Ines Pereira u Jones eh, niftakar t-nejn minn dawk li maċċettaw l-emenda. U b'dan ħafna arja sħuna li jintkom t tużaw mux ħan avanzaw xejn jgħid il-kellem. il eh, sinjura Zita Kanko u hija individwa li għandha bżonn l-ikbar rispett meta wieħed iżomm f'moħħu eh, eh, suġġett qed nitkellmu fuqha. Grazzi ħafna kellim li jmiss milli icr l-Onorevoli Kanko. L-FGM teffettwa kull stat kull stadju tal-high-tech tiġi parti minn dak li jent. Il-kapaċità tiegħek bħala eh, tifla li tiftafda kif tħossok meta inti tinnamra ma' xaħat kif twellet eh, u kif eh, titratta l innifsek kif tħobb huwa l-ar tip ta' violazzjoni l-ġismek, moħħok u d-dinjità tiegħek. Min meta inti tkun tifla indefensa defensa ħaġa li qatt ma eh, ħatinsa. Inti tipprova tiġġieled imma tispiċċa li tispiċċa tagħmel kull sforz biex taraf fil valur tiegħek huwa tajjeb daqs ta' kulħadd dak u wkoll it taqtijaj tiegħi ta' kuljum u dak ta' 200 miljun li jgħixu fid-dinja u dawk fl-Ewropa u l-vitmi. Il-tibdil qed ikun bil-lajma wisqa Għandna bżonn pjan ta' azzjoni u strateġija li jkollu impatt verament wiesa. Ħassejt ninspirajta bil dawk li kienu għawek mm, għal premju Sakharov fakruna li wara kull azzjoni nieħdu, kull għażla nagħmlu hemm tifla li l-isperanza tagħha u l-ħolm tagħha jiddependi fuqna għanna l-ewwel qabel kollox naraw. Għanna nismaw. Għanna nħarsuhom. Għanna ntuhom il-kapaċità biex jissatisfaw il-potenzjal tagħhom u jgħixu eh, ġejjini eh, mimli dawl. Grazzi. Kassanem sepem. Grazie ħafna. Kellim li miss. Signor Rigas. Ta' huwa violenza maċista huwa attentat kontra dritti tal-mina, specialment kontra il-mara, dak il-sistema reproduttiva. Imma għaw min juża da' tip ta' diskors biex biex iżid ir-razzismu, xenofobija, tip ta' imperializmu kultural li eh, għandu eh, ġanna nistħu qed jiprovaw jistigmatizzaw kontinent sħiħa il-mutilazzjoni ġenitali ssir f'postijiet oħra koll, Amerika Latina, l-Asja u anki fl europa u l-Istati Uniti biex wieħed ikur jikura jikura eh, ċerta mart. U hija prattika mhux biss ta' komunitajiet Musulmani anki ta' Sara kopti u, u anki uh, lut. Mannix għan skuż il-president twaqqaf il-kellima u tajdilla biex titkellem iżjed bil-mod l-naħa tal-lemin ma importawmx il-nisa u l-nisa. Dak li jimportom huwa l-kruċjata kontra dawk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 Kollegi, jiddispjaċini li dan il-dibattitu għed fitmim il-ġurnata u mhux ħin li permetti li jizziet iżjed eh, prezenti, biżjed partecipazzjoni. Waħġa ħarra li l-FGM ma kellhom ta' beneficju għal eh, dawk il-200 miljun li għaddew minna. Hu laqqas U laqqas ma ħajkun ta' beneficju għal dawk il-nisa u tfal li qegħdin fl-Ewropa huwa mod mezz biex jikkontrollaw il-ġisem tal-mara u l-ħajja li huma jgħixu u ssir taħt l-ideoloġija falsa li mara jew uh, tifla tista' jkollha benefiċċju mill-FGM. Aħna u najta forma kollettiva li t-tip ta' prassi ma tistax indirizzata waħela. Għandhom jiġu trattati b'forma holistika biex jinklużi kull tip ta' violenza biex ikollna strateġija tal-Unjoni Ewropea biex l-FGM ma jkomplix fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Miżuri ta' prevenzjoni għandhom jiffokaw fuq il-komunitajiet u mexxej tal-reliġjonijiet Dan huwa dan għalfin aħna għanna bżon u għagħal ripeti aħna għanna nissurisfaw l-impenni tagħna u nifmu responsabiltajiet tagħna fil-komunitajiet globali biex intemmu l-FGM. Grazzi. Kasi Kazzi hozzászóló Ward ka' soċjalistak szocialisták demokratak demokratáktól. Grazzi tassew. Julie Ward mill-SND. Skont il-WHO stmat illi xi 200 miljun mara u ehm, tifla għaddew mill-FGM fil-prassi saret u danna jinkludi l stati membri tal-Unjoni. Barra minn hekk hemm xi 3 miljun ehm, tifla li għandhom riskju li għaddhom mill-FGM kull sena. U l-FGM mhijiex xi ħaġa li jridu irridu niproteġu hija manifestazzjoni tal-patriarkija. Aħna rridu nedukaw l kulħadd lil komunitajiet, l familji biex intuha mis-seta lil dawl in-nisa biex jieħdu eh, kontroll tal-ġisem tagħhom stess u jkun anki l-irġiel u anki nista' jitkellmu kontra l-FGM. Jiena wkoll intqajt ma' grupp ta' tfajliet minn Kowda dawna wkoll kellhom app għamlu app iCat illi titfasseta fidejn dawk li huma friskju billi tagħmel l-allert l-iktar pulizija qasa tal-pulizija jew ċentru ta' saħħa viċin jista' jgħinhom dawn it-tfajliet u oħrajn bħalhom qegħdin imexxu imexxu l ġrieda Grazie, Presidenta, Commissario. Grazie, Afna, President eh, il-mutilazzjoni ġenitali femminili ħaġa li qed teddet ħafna pajjiżi, miljuni ta' nies huwa vulnerazzjoni tan-nisa eh, u hija kontra tfal ukoll. Eh, għanna nikkontrollaw u nevitawa u l-Ewropa għandha tkun fuq qoddim biex teqred tip eh, ta' frassi. Hemm ħafna Um, laboratorji li jippablikaw uh, uh, antibodies eh, biex jkunu jistaw ħarsu l infushom. Hemm ċerta ħarsin pempju fil-pajjiż tal-Baski fil-iskejjel u ċentri tas-saħħa hemm strateġija holistika, edukazzjoni, s-saħħa u ġustizzja jaħdmu fl-imkien. Eh, din il qafas iħares lill-familji u biex jevitaw eh, dat tip ta' aġiri. Umbat isibu kol miżuri ta' kooperazzjoni barra mill-Europa. Jippruvaw eh, għandkom tużaw din l esperienza li aħna kena. Grazzi. Sotter képviselőtársunk a zöldek képviseletében. Mela, nadu għal-Onorevoli de Sotter bil-ħodor. Komissarju, Ministru, il-FGM u uh, wieħed mill-iktar prassi estremi li wieħed jikkontri prova jikkontrolla ir-ruoli tan-nisa fi soċjetà bħala ginekologu eh, li nġildu kontra drittijiet tal-bniedem, eh, li ġil kontra drittijiet tal-bniedem hija tal-biżat, wassal għal ħafna għal ħafna tbatija meta nisa bniet madwar id-dinja u 200 miljun mara mad-dinja 400,000 fl 4.1 tifla eh, it-tfajla wkoll illi huma friskju u dan m'għandux x'jaqsam ma' grupp ekonomiku jew soċjali għax il-qos il-kulħadd irridu li dinja kollha ittem din il-prassi irridu kemm l-irġiel kif ukoll in-nisa illi jikkondannaw din il-prassi irridu il-politiċi illi jikkondannaw din il-prassi mingħajr ma jkun hemm beda jew nuqqas ta' jew jew dejjaq ħażiena. Eh, aħna rridu li nieħdu azzjoni biex l-FGM tintemm darba dejjem madwar id-dinja u għalhekk jiena insellem dan il-talba għall-istrateġija biex inwaqfu l-FGM madwar id-dinja grazzi tassew. Grazzi tassew, naddu għal Honorable Ġeron. Eżis kollegi, f'missjoni f mal-Parlament, eh, jiena kon xokjata mal-istejjer tan nisa li għaddew minn FGM kif ukoll eh, żwiċċ sforza. Dan juri li hemm ħafna violenza mifruxa madwar id-dinja kontra nisa Dawn jaqtaw il-klitoris tal-tfajliet u dan iwassal għal attentat fuq dinjità tal-mara jew il-tifla. Din jinħeba wara tradizzjoni kulturali reliġjuża li japprattika dan l-att barbaru. tellef tfajla eh, fil-Franza li għaddu minn din il-badan il-barlat barbaru u eluf oħrajn li huma taħt riskju. Eh, fuq minn 2 miljuni nista nisa fl-Ewropa il li huma taħt periklu ta' dan. X'tip ta' soċjetà sirna aħna meta inti aħna eh, eh, meta għandna dawn it-tfajliet li qegħdin eh, jgħixu dan il-biża. Fi Strasburgu aħna konna proponejna emenda fuq l-att li ta' taħt ta' tortura, aħna kondannajna dan l-att tal-waħx u sfortunatament dan ġie rifjutat minħabba raġunijiet ta' politika. 400 ivvotaw kontra F'ċertu reġuni l-FGM eh, hija bbażata fuq tradizzjoni ma mhix it-tradizzjoni tagħna. Aħna ma naħsbux li huwa sposta fis-soċjetà tagħna. Aħna ir-reġi tagħna tgħid li liġi tagħna Franċiża mhux biżżejjed biex titfa' pressjoni soċjali u allura wasal iż-żmien li issa nagħmlu iktar eh, sanzjonijiet ħarax fuq min jagħmel FGM fuq il-binjet aħna rridu li il-professjonisti tal-kura tas-saħħa jridu jitkellmu kontrija wkoll u illi nagħmlu sanzjonijiet iktar ħorox. Eh, L-Ewropa ta' li hija ta' Marie nisa illi jiddefinixxu l-istorja tagħna u rridu nipproteġu din l-Ewropa li hija l-mennjena eh, ta' il-libertà għal kulħadd inkluż in-nisa. Grazzi ta' sew Universite Grud għal-ICR. dinja prattika li narawa fl-Afrika ma wkoll eh, fl-Ewropa, eh, fil-Ġermanja 20.000, eh, 60.000 fi Franza u fl-Iżvezja gvern femminili 40 elf u l-proposta kienet l-iktar livell għali fl-Ewropa. Jidher li hija forma ta' tortura b'konsegwenzi kbar għal nisa għal ma nix bżon illi nitħlu illi fil ma nistawx nħarsu li l-mixtutna fil-verita biex naraw li daw l-affarijiet jiġru qudiem għajnejna fuq l-Svezja qed ngħidu għaw aħna ma nistawx eh, biss eh, nġildu kontra l-FGM fl-Ewropa ma madwar id-dinja. Aħna rridu ninformaw in-nies nagħmlu kampanji ta' rawim ta' koxjenza, rridu rridu politika wkoll imma għaliex hija inċettabbli illi dan qed jiġri fid-dinja u iktar intollerabbli li qed tiġri hawnhekk fuq l atbatana Onorevoli Pereira, di GUNGL. Il-FGM hija ta' xaġa mwera bħala prattika u titfa' trauma fuq it-tifla u t-tfal u l-bniet propjament u s-saħħa tal nisa speċjalment fis-soċjetà fejn in-nies huma aktar vulnerabbli, ġifieri tfal, bniet, trabi. Din it-tip ta' vjolenza nistgħu niġġilduha biex inrawmu koxjenza f'dawk il-komunitajiet fejn din it-tip ta' vjolenza seħħ. U aħna rridu il-niġġildu għad-drittijiet tan-nisa billi ntemmu darba dejjem l-FGM. u aħna rridu wkoll nħarsu il-drittijiet tan-nisa wkoll l edukazzjoni sesswali ħad tkun importanti hawnhekk ukoll. E, biex apparti li nidnalmu it-tfal u l-binjet, it-tfajliet u l-binjet fuq il-saħħa riproduttiva, jekk nirnu xi nagħmlu dan inkunu għamilna pass ħafna kbir il qudiem Grazzi tassew. Il-Onorevoli Zara Zelios il-numri huma tal-waħx f'dawna jirriflettu realtà parzjali, realtà illi aħna ma narawix kollha. Lilin mill-FGM il-prassi hekk imsejħa kulturali li involvu n-nisa u l-bniet. Għana nitkellmu fuq il-poligamija, fuq il-abort eh, selettiv, fuq il-mutilazzjoni ta' partijiet differenti tan-nisa u illi nċaħdu id-bniet minn attivitajiet sessuali e, mhix mhix aċċettabbli. Il-mudell multikulturali huwa immibni fuq diskriminazzjoni kontra n-nisa bażikament. Aħna li nagħmlu huwa nipprevenu u nidentifikaw. U dan jinkludi skejja, servizzi soċjali, servizzi tal-kura tas-saħħa, dawn kollha jridu jaħdmu flimkien sabiex naraw illi dan din il-prassi mhux tibqa' mingħajr kastik. Aħna rridu naraw illi ratifika imħaffa tal-Konvenzjoni ta' Istanbul hija essenzjali għall istati membri kollha sabiex dawn jagħmlu prosekuzzjoni ta' mm, prassi kriminali ekstraterritorjali jien naħseb li huwa ċar li importanti li jkollna mekkaniżmi ta' protezzjoni fis-seħħ u l-implementazzjoni tal-protokoll sabiex irridu nkunu nisimgħu nistgħu nisimgħu nisimgħu liħinhom u nuru li ma nittollerawx in tip ta' vjolenza. Din mhux kwestjoni ta' tolleranza lejn kulturi oħrajn. Inti qed tala' għajnek għal dak li qed jiġri u l-fatt li m'hemmx ugwaljanza bejn nisa u l-ġiel Grazzi tassew, Onorevoli Jones. Nixtieq nirringrazzjak tal-ħin li tajtna Sinjura Mrs. Summers, Sinjura Kommissarju, ħna nafu li l-FGM hija kwestjoni globali, nafu li narawha madwar id-dinja, sima l-niet u l-fajliet u hemm xi elfejn f'Wales li għaddew mill-FGM u do pajjiż ħafna. Il-prosekuzzjonijiet huma baxxi ħafna tal-bwaħx. Il-dis-sena ir-Renju Unit tal qorti persuna waħda. 30 sena wara li sar illegali lat li juri kemm ma jagħtux attenzjoni għal konsegwenzi gravi għan nisa u l-bniet li huma voluti. Sena l-oħra Wales fetaħ l-ewwel klinik speċifiku għall-għajnuna medika kif ukoll psikoloġika l min jisopravivi mill-FGM Eh, dawn huma essenzjali dawn it-tip ta' servizzi, ma dawn it-tip ta' servizzi li iktar huma friskju wara Brexit minħabba li hemm fondi tal-Unjoni li ħadd intilef għalihom. Aħna jridu nagħtu seta' lin-nisa biex ikunu jistgħu jtellaw il-qorti l-atturi tal-FGM. U aħna rajna llum illi għandna eh, sidor pereżempju li hija eh, strument importanti biex jiġġieled l-FGM iżda dawn istrumenti li għandna mhux qed jiġu implementati fil unijiet aħna rridu nużaw għodda leġislattiva bħala parti minn minn approċċ holistiku u jiena ħansemmi xi ftit biss. Disinformazzjoni, diskriminazzjoni, protezzjoni ta' saħħa ta' riproduttiva ta' nisa, it-taħriġ u edukazzjoni ejja illi din tkun l-aħħar ġenerazzjoni ta' bniet illi jġidu jħabtu ċom ma' il-krudelta tal-FGM. Grazzi, Onorevoli Raffaele. Mrinju. Grazzi tassew. 200 miljun eh, mara u tfajla kuljum jibatu l-konsegwenzi tal-FGM. Ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Fl-Ewropa 200 eh, elf persuna mara eh, għadha taħt riskju tal-FGM. Il-loġieħ id-dibatuħ f'silenzju u U allura rridu nsemmaw li ħinna ma mhux bżejjed li nitkellmu dwaru bħala Unjoni Ewropea aħna rridu naħdmu sabiex insolvu din il-problema biex inħarsu lin nisa l-bniet u biex il-vjolenza kontra n-nisa li hija problema enormi titwaqaf darba dejjem allura nappella lill kummissjoni biex xi ħaġa ssir biex ikunu nistgħu niġġieldu dan il-fenomenu. Iva tajjeb li nagħmlu strateġija sewwa wis iżda iwassa wasal il-waqt illi jkun hemm strateġija eh, li tkun effettiva u tanġibli illi tkun tista tella l-qorti u tagħmel ġustizzja minn dawn il-persuni li għamlhom dawn l-affarijiet għaliex eh, irridu nsemmuhom, irridu nagħmluhom, nagħmluhom nipoġġuha taħt infrastruttura u rridu nitkellmu fuq il-prevenzjoni wkoll. L-Unjoni Ewropea tittamel eh, xogħol ukoll min-naħa tagħha u l-Kummissjoni wkoll dejjem trid tipprova tfittex li tkun fuq in-naħa tal-vittmi. Ma jistax ikun ibqgħu sejr hekk din l-istrateġija trid tissir realtà u illi tassew tkollha effetti tangibbli. Grazzi tassew. Onorevoli Kunke. Grazzi President. Fl-Unja Ewropea bosta drabi ngħidu li aħna gburin għax niddefendu tal-drittijiet tal-bniedem. Imma aħna din fil-verità għan u koll naraw li dawn n-nistat jaddu mill-evdin fl-Europa stess. il mijiet ta' eluf illi batu minn dan din it-tortura Eh, fl-Ewropa. dawna dawna ma nessi li, illi jixbħuni ħafna minnhom u eh, dawn jikontribuċu għal fatt illi fl-Ewropa aħna m'għandniex eh, aħna aħna wkoll aħna taħt riskju tal-FGM li tinfirix fl-Ewropa għanna ħatjata skuza ta' multikulturalizmu li qed tinħeba waraja din il-prattika. Aħna irridu nġildu kontra razzizmu, niġildu kontra l-istruttura ta' patriarkija, tal kurja kultura, tkun xi tkun, kun fejġejja. Grazzi tassew, onorevoli Bilde, ide. Grazzi. Um, Pala l-ewwel riżoluzzjoni ta' ġus maqudra kontra il-FGM iwassal għal 1952 il fuq minn 50.000 eh, marra huma vittma u 3 miljun oħra huma kull sena f'riskju li jsiru hekk u dan huwa xut ta' effiċjenza tal-azzjoni internazzjonali ta' dak illi għandu jkun eh, ġida prioritarja tal-kawża femminili. Għal iktar minn hekk dak li aħna nsemmu għal Eh, il-nistendu mill-sotta eh, Sahara, dawna jgħaw taħt l-atroċitajiet ta' 65% eh, ħna qegħdin niġġieldu numru qed jikber kull ma jmur tan-nisa fl-Ewropa fej u minnhom għandek 25% minnhom. Aħna rridu li ma naħbewx wara l-oskurità reliġjuża minn kultura mużulmana madwar id-dinja li qed tuża bħala skuża. Aħna rridu nirkonoxxuha bħala tort kultura. Aħna rridu rridu li responsabbli intalaw bil qorti jostri ġustizzja minnhom biex nġirdu li waqfu li dawn jiġu jisiru fl-art tagħna. E, is-sinjura 123 e, ma dix hemmhekk ma naħsibx li għandha tista' istattin il-lezzjonijiet fuq daw l-affarijiet. Qed każew kien Karvalio Carvalho kif ixelu għas-Sonja Ewropej Nepal. Tassew għal Pippi Carvalho. President, kull sena eh, eluf ta' nisa jgħaddu minn l-FGM, prazzi illi hija tortura illi eh, tagħti tassew um, tagħti sol eh, Eh, batija mentali u fizika lil dawn in-nisa u bniet. Aħna ma nistgħux noqogħdu ngħidu li dawn huma kwistjonijiet ta' kultura jew traduzzjoni bi skuża ta' dawn inkomplu nwettqu dawn ir-reati. Huwa fundamentali li l-komunità internazzjonali kollha tolleranza zero għal eh, dawn l-atti li applikaw għal eluf eh, ta' persuni li huma ksur gravi ta' drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet fundamentali, id-dinjità tal-persuna umana, l ugualjanza bejn in-nisa u r dawn dawn huma valuri bażati tal-bażi tal-proġett Ewropew Diġa, zir eh, sikun reat ija u reat kriminali, imma eh, fil-pajizi membri, ma taddon fuq ponna subaj fil-verita jittellaw il-qorti l-ura l-istati membri jiridu jħarsu aħjar dawn n-nisa li huma friskju u għallura eh, minu responsabli barra anki ġewwa l-Unjoni Ewropea għandu sir għandhom isir ġustizzja minnhom. U anki nrawmu koxjenza fost il-komunitajiet fejn iktar jisiru l affarijiet ta' dan ta' dan il-flagellu u aħna rridu li nirradikaw kompletament din il-prassi sal-2030. Jiena nittama illi eh, illi l-Komissjoni tagħmel tista' biex tiġġiela tal dan il-għan. Grazzi tassew. Onorevoli Mejtaw Markesh għas-Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi, President. Kummissarju Ministru, ah, li inti tapprova strateġija tal-Unjoni Ewropea biex jittem l-FGM madwar id-dinja u kruċjali. Il-konvenzjoni soċjali, tradizzjonijiet reliġjużi, stereotipi li huma marbuta ma' sesswalità tal-bini tan-nisa ma jistgħux jintużaw biex joħolqu dannu irreparabli l nisa u l-bniet u għal ġisimhom. Sfortunatament, imma tantx hemm eh, dejta wieħed jista' jorbot fuqha din il-pjaga, pjaga illi maċ iridu jkollhom post fis-seklu 21 nafu illi hemm 200 miljun vittma fid-dinja u 500 miljun 500,000 eh, minnhom jgħixu fl-Unjoni. U hemm ħafna aspetti li ħonsu importanti. L-ewwel li l-stati membri jiġbru iktar dejta fuq l-FGM f'pajjiżhom sabiex aħna nkunu nistgħu niġġieldu aħjar din il-pjaga. It-tieni illi nappoġġjaw il-qodda innovattivi għabbażi tat-teknoloġija, eżempju għal uh, iCat app illi ġew żviluppat mill-grupp ta' restorers mill-Kenja li kienu finalisti għall premju Shakarov din is-sena kienu hawnhekk fil-fatt u nittamalli jkun hemm xi darba fejn kunu nistgħu nerġgħu nġibuha hawnhekk sabiex eh, fil-fatt għamil eh, mill-Premju Shakarov u rridu illi wkoll nipromovu sħobija l-Konvenzjoni ta' Istanbul illi jikriminalizza l-FGM. U nappaġġa ratifika ta' dawk illi se sama mruħi xaħna musta naqtaw għadna qabel kulħadd ikun ħiles mill-FGM. Grazie. Zászoló, André képviselőtársunk az identitás és għu. Onorevoli Anrwe, eh, miluf ta' tfa ta' binietu nisa kienu eh, taħt il-tortura tal-FGM u hemm ħafna ħrajn friskju. Il-ċifri tal-Parlament Ewropew huwa ċar il-mutilazzjoni femminili xort għadha tisseħ fl-Afrika, fl azja u fil-Vant Nofsani. Jiġifieri din il-prattika mhijiex biżewr miex ħaġa Ewropea biss, però d-affarijiet jiġru fil kontinentana qabel ma noqogħdu nippuntaw subajnin nagħmlu xogħolna f'post f'territorju tagħna. Kif naf f'dan il-punt? Aħna eh, ndaħlu miljuni ta' bniedem u anke l-prattika tagħhom dawk dawk inumani. Ftit il-ftit aħna spiċaw, anarkija fejn kulħadd jista' jagħmel li jrid anke jekk ix violenza hawnhekk fi Franza n-numru ta' nies adulti mutilati wasal minn 60 għalf biex jaqbat biex jaqbes il fuq minn met eh, Il issa ma westax ikun li nħarsu il-imbqaw sejrinek aħna ma nistgħu nifsu għajnejna, ma sawx nidu aħna femministi noqogħdu nċabċbu li jitlu mill-eluf ta' migranti li mbagħad jitrattaw in-nisa b'dan il-mod li anki jistuprawa. Aħna ma nistgħux nqerdu il-ġisem tal-mara fisem il-kultura, aħna ma nistgħux nkunu korretti politikament li nittrattaw kollox kollox. Aħna irridu li fil-rispett tan-nisa irridu nsabilixxu il-valuri tan-nisa li huwa fil-qalba tagħna. Grazzi. Assu post Issa nisimgħu mingħand tisur f'post biex Grazzi, President, Kommissarju. U għab interess kbir li jina smajt diskors fuq l-inizjativa illi intkom ah, kolkom l-appoċ tal-Parlament Ewropew. Jina kontent u koll illi iż-żewġ eh, eh, kellima juhdu għabisserjetà din il-kwistjoni. Eh, għandi żewġ aspetti illi rent titkellem fuq għal net il-violenza illi isseħ anki fl-Ewropa u anki it-tieni net il-violenza f'partijiet oħra. Għanna bżonn ta' strumenti għaż żewġ violenzi, però differenti għanna eh, bżon il-Kommissjoni li tifoka fuq din il-violenza fl-Europa, għax hija ħasra li hemm mijiet ta' eluf ta' kazijiet ta' FGM fl-Europa, specialment fost l-immigrati. Irridu najdulhom li dawn in-nies intkom ġejjin fl-Europa ħatejxu hawnhekk u tiddu tirrispettaw il-valuri Ewropew u aħna minnhom hija drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza tal-sessi. U għat irridu naħdmu ħafna l-autoritajiet ta' nfurzar irdu jaħdmu fl-imkien eh, b'mod eh, xiera jekk xi ħadd eh, jagħmel reat għandu jiġi kastigat il-kooperazzjoni anki bejn stati ma kienx tajba naf li hemm eluf ta' każijiet imma realistikament kemm nies spiċċaw qudiem il-ġustizzja kemm ġew ikkundannati. E, irridu nistaw namlu xaħġa fuq dan, imma rridu naħdmu u koll fid-dinja kollha se tieħu iktar żmien, imma prinċipalment irridu naħdmu f'din il-problema l net fl-Ewropa. U n-nis li ġu hawnhekk għandhom ikollhom protezzjoni ta' drittijiet tagħhom. Is-Sinjura e, Tax. Grazie.